Lodwa tajba l-lum ħammex il-laqab l-Ungeris u niftaħ is-seduta f'dak li għandu x-xaqsa ma l-agenda tagħna l-lum. Aħna ħanitkellmu eh, fuq l-ewwel net il-mistoqsija orali fuq l-arfin reċiproku tal-kwalifiki professjonali. L-ewwel net